fil-bidu u s-sanaddu għall-agenda li għanna għallum l-axħar abbozz ġi adottat eh, fit-tini ta' settembru u dan l-abbozz ġaċim qassam lilkom. Għalit kelmu issa eh, dwar l-agenda. Nibdew bil-lum it-tnejn fit-tini ta' settembru il-Komissjoni tal-Affarijiet Legali adottat il-rapport tas Sur Rabkaj fuq eh, l-immunità tas Sur Viktor u Spaskic. Il-gruppi politiċi id-deċedu unanimament li dan il-rapport eh, vota fuq għada matul il-votazzjoni tal-offsenar. Mela, ħana ripeti dan, il-rapport tas sur Rabkaj fuq l-immunità tas sur u spaċkiċ ħan votaw fuq għada. Dan huwa kumment dwar l-agenda tagħna tal-lum għax skont ir-regolament tagħna għattib ta' rapporti jew kummenti jew talbiet irridu jsiru irridu jġi diskussi fil-bidu tas-sessjoni s-Sinjura Angelilli Surpitella u er, eh, fuq minn 40 membri oħra għamlu talba biex jipposponu dibattitu fuq il-kas ta' Sinjura Sakina Muhammadi Ashtiani eh, biex nkunu eżatti li mill-ħamis eh, meċxuwa jispostaw għall-lum għat-tnejn. Nishtiq li Sinjura Angelili prezentaw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 dan wieħed pala Parlament Ewropew u jridu nagħmlu ħulum qabel għada. Għaliex id-destin ta' din il-mara jiddependi wkoll fuq id-deċiżjoni li se jittieħdu fil-sigħat li ġejjin. Qegħdin nimmultiplikaw, qegħdin multiplikaw ruhom il-liħna illi qegħdin jitolbu tibdil fi deċiżjoni ma wieħed ma jfissirx illi wkoll irridu ninnoqsu mill-awtorità tal-saħħa tal-vuċi ta' dan il-Parlament għalhekk inħeġġeġ illi s-sala kollha tantiċipa id-dibattitu illi suppost ser seħ nar il-ħamis. Ciao. Grazie ħafna, Messur Mario Mauro. Jixtieq jappoġġa il-mozzjoni. Nadrek il-kelma. Iva, grazie Sur President. Jina qed nitkellem għaliex għandi l-intenzjoni illi nappoġġa din it-talba. Għaliex aħna l-koll nafu illi l-Ewropa li hija protagonista fix-xena tal-paċi hija l-Ewropa illi taf is-sema leħina fil-waqt. Aħna nafu illi qegħdin naqilbu ta' taħt fuq il-suġġetti fuq l-aġenda tal-Parlament, imma naħseb illi huwa f'waqtu illi dan isir minħabba ċirkostanzi, u għalek nitkellem favur it-talba tal-kollegi tiegħi u nitspera illi l-oħrajn jagħmlu l-istess. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela nixtieq nsaqsi jekk hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din it-talba. Hemm xi ħadd li huwa kontra din il-mozzjoni. Ħadd milli jidher ma jixtieq jitkellem kontra. Grazzi. Signori, mela jenne votaw. Eh, Jena xtaqt nsaqsi forsi li eh, jekk nistgħu nivvotaw x'kemm jista' jkun malaj fuq it-test. M'hemmx għalfejn li konna dibattitu llum mbagħad nibgħat nivvotaw iżda quddiem. Tajjeb, ma mela nejja nivvotaw. Min jixtieq jappoġġa din il-mozzjoni tas sinjura Angelilli u Sur Pitella biex irresqu quddiem id-dibattitu. Għamluħ qabel, min huwa kontra, mxħat jastjeni, mill-li eh, l-mozzjoni ta' Signor Angeli li għaddit. Ġifiri, dibattitu fuq eh, fuq dikjarazzjoni tal-Komissjoni ta' fuq Sakina Mohammed Ashtiani ħajsir illum fil-bidu tas sessjoni tagħna meta aħna nadottaw l-aġenda eh, formalment. L-iskadenza limitu biex ikun hemm mozzjoni ta' riżoluzzjoni huwa llum fis-seba ta' filgħaxija. U għal rezoluzzjonijiet komuni huwa għada fl-ofsinar. Fl-ofsinar. Dawn huma l skadenzi, l-iqreb skadenzi l-lum fis-seba il-komplu toffru il-mozzjonijiet għal rezoluzzjoni sa' seba ta' ta' flasġija u għada għandhom eh, skadenza oħra fl-ofsinar għal rezoluzzjonijiet komuni. Il-votazzjoni s-sir l-erba fl-ofsinar. L-erba fl-offsenar. Aħna ħan vota fuq dan l-istudjon. Dina proċedura speċjali eh, biex nipprovaw nħaffu dan il-dibattitu. Hemm xi kummenti oħra fuq dwar l-aġenda tat tnejn le ma qed nara xejn Għandi l-ebda proposti għal tibdil għat tlieta u għal l-erba' imma ħajkonna eh, dibattitu fuq l-istat tal-Unjoni għada. U nishtiq forsi nirrifletti xiftit fuq dan l-avveniment, dan huwa dibattitu importanti ħafna tisir eh, għall-ewwel darba fl-Unjoni fil-Parlament Ewropew. Aħna nixtiequ li dan il-dibattitu jisir eh, u natu attenzjoni speċjali għar-rwol tal-Parlament Ewropew biex inkunu nistaw nafu id-direzzjoni li fija sejra l-Unjoni Ewropea. Nasib li ħaġa rib il-sentiment ta' kulħadd aħna nixtiequ proġettaw eh, stampa ta' responsabilità il-Trattat ta' Lisbona tagħti ħafna responsabilità fuqna l-inna eh, għal-ġejjini tal-Unjoni eh, Ewropea fis-snin ġejjina, naħseb li dan id-dibattitu għandha nittrattaw forma Eh, serja ħafna. Kif tafu l-konferenza ta' presidenti ġiġa kell opportunità li tħaddit fuq dan il-ħamis li għadda u aħna tkellimna dwar eh, li ikun hemm ftit eh, nies fil-sala waqt id-dibattiti importanti u specialment meta nittrattaw kwestjonijiet għandhom x'jaqsmu ma' istituzzjonijiet oħra. Matul il-laqgħa tal-konferenza tal-President erba' ilu Aħna kena dibattitu fil-fond fuq dan is-suġġett, aħna tħaddidna dwar l-istat tal-Unjoni, dan kien isu dibattitu preliminarju biex najdu hekk u għada mbagħad fid dissa ħajkonna eh, dibattitu fit-fond fil-sala plenarja. Il-mexxejja tal-gruppi politiċi eh, u rew xewqa tagħhom ikun partecipazzjoni eh, minn il-Parlament kollha. F'Lulju il-mexxejja tal-Partit partiti politiċi deċidew li mhux ħajkun hemm eh, tiġi l-ebda eh, l-ebda permess biex jisiru laqat oħra mid-disa sal-11 u nofs. Jiġifieri, ma ħajkun hemm l-ebda attività oħra, l-ebda laqgħa oħra, l-ebda dibattitu ieħor, l-ebda avvenimenti ieħor fil-Parlament Ewropew li b'xi mod ieħor ħajkompetu mad-dibattitu tagħna matul il-laqa fil-ħamis aħna deċidejna wkoll li jkun hemm mekkaniżmu speċjal biex speċjali biex wieħed jikkontrolla minnu minn ikun fostna, min ikun hawnhekk prezenti u min ikun ma jkunx. U nħan trawa b'forma sempliċi billi nirrikjedu li intkom eh, tafsu l-buttuna f'tlet momenti konkreti matul id-dibattitu. Il-buro eh, intaqa fis-sitta nofsu jiena nixtieq nixtieq nindirizza lil eh, buro bħala l autorita kompetenti biex huma jistabilixxu dettalji tal-miżuri li għandhom jiġu meħuda. Jiġifieri kif nużaw din l-informazzjoni eh, ta' dawk li jkunu preżenti u dawk li ma jkunux. Ma nafux eh, sissa xini deċizjoni tal-buro, evidentement, ma nistax nanticipawa, ma dan kolla jiena li xtiq namel verament talba biex tkunu għawek matul dan id-dibattitu u fil-dibattitu kollu eh, fil-dibattitu kollu dan parlament aħna dejna ħanibdew id-dibattitu fil-disa u nishti li tkunu għawek. u dibattitu importanti ħafna imma huwa wkoll importanti ħafna għal eh, l-istampa li nipproġettaw pieta dinja rridu naċċettaw responsabilità għal ġejjini tal-Unjoni. Imma narġa nixtieq nixtieq nirrepeti li ma kien hawn l-ebda deċiżjoni ma ġiex meħuda dwar kif din l-informazzjoni ħadd tiġi użata. Jiġifieri jekk intkom tkunu xaw jew le għada matul id-dibattitu din id-deċiżjoni hija ħaġa li tin eh, responsabilità tal-buro u ġidi meħuda llum. Is-Sur Posselt. President, aħna membri eletti. U aħna nistabilix il-prioritajiet tagħna skont li aħna nemmnu. Jien għandi intenzjoni nieħu sem fid-dibattitu ma bna kollu nixtieq ngħid li jekk ikonna tip ta' kontrolli elettroniċi, allura mhux ħanipparteċipa. parteċipa u jekk ikunu miżuri oħra minn naħa tal-amministrazzjoni, allora jiena naqbatu nitla minn dan is-sala il-dibattitu. Jiena l-intenzjoni tiegħi hija niġi imma nħoss li ħaġa xirqa li eh, tiġi jiġu posti fuq parlament fej il-membri u maletti forma ħielsa. Dziękuję bardzo e, za wypowiedź. Grazie ħafna tal-argumenti għadek. Kemm għamil? Kolega Lutford, numer 661. Bardzo proszę. Signora Letford, jena naqbel kompletament ma sur Pozelt hija ħaġa verament e, e, traġika għax jina naħseb e, li kiku sempliciment għat għawilt qalba biex nkunu għawek kien nkun nirrispetta l-autoritajiet tijak u t-mexxija tijak kelli kull intenzjoni ninkun hemmhekk imma imma mhux ħan ipparteċipa eh, fl-ebda forma ta' elezzjoni elettronika. Jina naħseb li huwa ta' dannu għal reputazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-President Barroso. Issa tkun farsa għax in-nies ħajajdu u nispera li l-buro ma jaċċettax din is-suġġeriment. minn għawsi oħra. Għaxin kellek ma' mlux n nisajdu li l-membri ta' parlament edemmek biex biex jiġu mħalsa biex jisimaw l-Barroso. Verament dan huwa autogol. U jena verament eh, maċ bħal din saret dis-suġġeriment. Grazzi. E, dziękuję bardzo koleżanki i koledzy. Ja już... Grazie ħafna. Jina ġamilt l-appell tijaj biex tkunu għawek, e, ġamilt diversi drabi appell tijaj biex tkunu għawek waqt il-dibattitu. Da qed nara li d-dibattitu ħajkun verament jaħraq indipendentament mid-deċiżjoni tal-buru, nispera li kulħadd ikun hawnhekk is-sur doli xi jitkellem. President, Huwa veru li fil-konferenza presidenti aħna deċidejna u jina responsabbli għal dan ukoll, għal lavorja ma konċ ma konċ hemmhekk personalment imma jien assum responsabilità kien hemm żewġ affarijiet waħda. L-ewwel li fil-konferenza tal presidenti aħna ipproponejna proponu deċiżjonijiet li aħna nofru meta jkun hemm l-laqa tal-grupp. Fil-laqa tal-grupp Eh, fej l kollegi ġi konsultati jfisser li kulħadd qabel ma' din id-deċiżjoni li aħna minna. Forsi aħna eh, li kienet deċiżjoni maġla fil-konferenza tal-Presidenti jiena nissuġġerixxi li l-lejla eh, fil-laqgħa tal-buro għandna nirriflettu fuq dan mal-mexxejja tal-gruppi kulħadd qed jitlob li jkun hemm tibdil imma meta tipprova tbiddel l-affarijiet mhux daqshekk faċli kemm kemm taħseb. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt jiena nfakkarkom kollegi ta' drabi li kena dibattitu mal-President Kommissjoni eh, ta' forsi ta' blumijaw u forsi le, imma hemm jikunu eh, kommissarju jkunu hemmhekk meta eh, seba' 27 kommissarju li jkunu għawek U l-President Barroso li jitkellem normalment ikun hemm persuna għal kull grupp u pija tal-sala tkun vojta. E għalhekk jiena appoġġajt il-President tal-Parlament. Ehm, aħna nista' forsi nistandar nirflettu fuq dam il-ġdid eh, fil-gruppi politiċi u morru reġaw lura l-metodu l-antik, imma narġan nitlob l-membri kollha biex jassumu responsabil tagħhom ma' dibattitu l-ħajkon għada fuq l-istat tal-Unjoni eh, għada fil-ħodu. Grazzi. U jena nishtiq issa li forsi li l-buro janalizza eh, forma eżjed dettaljata forsi eh, nkunu staw nkomplu dan il-battitu demokratiku u nagħmlu progress. Grazzi. E, dziękuję bardzo koleżanki i koledzy. E, ja... Grazzi tassew, signori. Din li nasemmej diġa għattilkom li din xi ħaġa li l-buru jirġa jiddiskuti minn u si oħra. Jiena konvint illi l buruħa ser iqis il-merti u iż-vantaġġi ta' proposta pal di u ħajqisu kollu kommenti tagħkom. Ovvjament ħadd ma qed isemmija di fir-regolamenti interni tagħna. Sam sunu noqgħod intawwal dan id-dibattitu. Jiena din il-kwistjoni qed nara bis-serjetà u ħankunu qegħdin indiskutuwa. u ħajkun hemm konferenza ta' presidenti nhar il-ħamis ukoll għal darbohra ħalli e, nkunu sa nanalizzaw il kwistjoni ġifieri ħallnuna nagħmlu dan il-xogħol, dan il-proċess ta' analiżi ta' il proposta Jiena nixtieq illi intom ma toqgħodux issa tikkommentaw. Jiena nafu, illi jintom kontra. U jina nixtieq niproponi illi inwaqfu dan id-dibattitu issa il-kol. Smajna dawk illi ċabċpu l-min uh, kien kontra din il-miżura, din ta' din il-proposta, nafu xini l-opinjoni ta'kom, l-għed u u l-idea ta'kom, u għalek nishti nerġa' nalaq dan li għetnejt bappell li għada fid-disa tkunu għawnek u tċeġu biħġarkom għax aħna nishtiqu li din tkun diskussjoni serja u waħda responsabli. biex ikonna dera tal-parlament li nwasslu illi hija waħda li jixtiequ jaraw minna iċ-ċittadini aħna ħankunu qegħdin niddiskutu l-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk nappella lilkom illi intom tkunu preżenti għada fid-disa fis-sala. Tajjeb. Mela ma xiktar mazzjonijiet jew talbit hemm kumment nhar il-qal nhar il-ħamis skont id-deċiżjoni li tieħed minu tieħdet minu tajlu aħna ser nresqu l-qoddim id-dibattitu dwar is-Sinjora Xtjani u dan id-dibattitu se jseħ mod immedjat u għalhekk jistgħu ngħidu li l-aġenda ġiet attettata. Grazzi, Sur President, nixtieq niftaħ fuq il kwistjonijiet tal-kontrolli li supposta diskutu ħabla. Imma, kalma għal sur dol, minħabba li kalendarju jew l-agenda tista' tiġi immodifikata mill-Assembleja naħseb li mela din Assembleja tista' tivvota dwar id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti li eventwalment ikunu nistgħu nimmodifikawha. Nistaw nivvotaw dwar dan għada. Imma rridu nistennew l-ewwel mid-deċiżjoni tal-buru. Tajjeb, mela, nistgħu nibdew diskussjoni tagħna. Allum, aħna mir rridu nisimgħu inħatar rapporter.